ewwel fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq il-gumbramenti sforzati fiż-Zimbabwe. Naddi riżoluzzjoni kollha kemm hija l-votazzjoni Dak li huma favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Il-punt li jmiss huwa fuq seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Sam Rainsy. Għawek għal darbohra għanna rezoluzzjoni konġunta u naddi riżoluzzjoni kollha l-votazzjoni. Favur kontra astenzjonijiet adottata wkoll. Issa fl-aħħarnet il-Kawkażu ta' Tramuntana hemm sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-kawsu ta' Tramuntana u l-prosekuzzjoni kriminali kontra Oleg Orlov. Għanna mozzjoni konġunta rezoluzzjoni. Iżda naħseb għandna wkoll emenda bil-fom. U xek sur posilt. Jek jożbuk. President, vielen Dank, der Kollege Landsbergis. Grazzi, sur President. sur Landsbergis jaf din is-sitwazzjoni dwar il-Kawkasu ta' Tramuntana u riteressa emendi bil-fom li komplu jipreċizaw il-test u jiena ressaqom hawnhekk u il-kamra u dinja fuq il-punt tlieta wara li narfu dritt ta' Russja li tġilet kontra terrorizmu reali u nżidu l-kelma reali sabiex nispeċifikaw. Li jista' jkun hemm forom oħra ta' terrorizmu. Mbagħad fil-punt ħamsa li nisħu dwar li